Elmuk. Il-President. Jó reggelt kívánok! Az ülést megnyitott. L-għadma tajbar il-kulħat. Is-seduta miftuħa. L-ewwel punt fuq l-agenda hija stqarrija tal-Kummissjoni fuq id-distribuzzjoni tal-ikel għall-iktar nies foqra fl-Unjoni. Il-Kommissarju, President, membri onorevoli, jina ħanniħu nota tal-importanza illi ħafna minnkom